Għazzani, fl-aħħar ta' Ottubru u ir-rapport jak ħajkun ta' sawt li dan il-għan. Grazzi tal And I thank you very much, Commissioner, and I also would like to thank you. Grazzi, nixtieq nirringrazzja l rapporter u kol l-Sur Korensu, grazzi l il-Komissarju. On the agenda is... Punt li mis fuq l-agenda u għal rapport tas Sur Francisco Sosa Wagner dwar il-prioritajiet tal-infrastruttura tal-enerġija l-2020 u l-len. Sur Soda Wagner għandek il-kelma l-erba minuti. Grazzi, Sur President, l-ewel net. Nishtiq ningrazzja l-Shadow Reporters għal kooperazzjoni mill-laqwa fir rigward ta' tfassil tar rapport Nishtiq ningrazzja wkoll lill membri l-oħra kollha tal-Kumitat 60 sena ilu l-Komunità Ewropea għal faħar u l-azzar tfasslet u kif Aħjar minn hekk nistgħu nfakru dan l-anniversarju billi nsemmu l-infrastruttura enerġetika fl-Unjoni Ewropea. Illum għandna miri ċari su Ewropew komuni, promozzjoni tal-enerġiji rinnovabbli, għal ġlieda kontra l-kambjament klimatiku, is-sigurtà tal-fornitura u d-diversifikazzjoni fil-fornitura fit-Trattat tal-Lisbona hemm titlu imsemmi għal enerġija numru 21 fejn dawn l-impenni joħorġu biċ-ċar. Apparti dan hemm ukoll promozzjoni tal-networks marbuta Il-rapport jixtieq jikseb infrastruttura enerġetika aġġornata il bħalissa palissa miex u m'hemmx koordinament xira. Aħna naraw żviluppi xieraq anki fis-servizz ta' l-enerġija mirriħ u potenzjal kbir fit-tramunt fin nofsinhar ta' l-Ewropa u fit-tramuntana ta' l-Afrika il-ħazna ta' l-enerġija anke l-vetturi elettriċi hemm bosta kwistjonijiet x'insolvu. Iżda ma nistgħux insolvu dawn il-kwistjonijiet jekk ma noħolqux networks u sistemi ġodda fl-Ewropa illi jorbtu l-Ewropa f'daqqa u wkoll ma' pajjiżi terzi. Aħna irridu nkunu ambizjużi, nimxu l-qoddim u nħolqu l-infrastruttura meħtieġa Huwa importanti ferm illi nazlu proġetti illi jolqtu l-interess Ewropew. Iva, irridu niskuraw li hemm proġetti li implementati fi skedi fattibli u anke l-autorizzazzjoni li rusa licenzi fi dan l-istati membri u sabiex li finanzjari kun jista' jagħmel promozzjoni xirqa għal proġetti anke mill-privat mingħajr ma nwaqfu il-finanzjar statali u kol għanna bżon networks intelligenti, smart grids bħala soluzzjoni għall-enerġija ta' ġejjini. Iżda anki it-naqis tal-bżonijiet enerġetiċi l-għalix dan naqqas importazzjonijiet enerġetiċi. U mit mitħassib, prinċipali tara f'dan ir-rapport kien il-ħruġ tal ċenzi u awtorizzazzjonijiet. Meta t-niskalmu dwar il-proġetti nfusom. Dan irridu nħarsu leħ. Ħajkun hemm oppożizzjoni għal proġetti li jinvolvu infrastruttura li tokkupa ħafna spazju irridu nsolvu dawn il-konflitti fi żmien raġonevoli. Dan huwa pjan ambizzjuż illi permettilna illi nmexxu l qudiem bi proġetti illi ħassejjer jibbenefika minnhom kulħadd. Is-settur qiegħed jitlob għal qafas regolatorju. Għal sa issa il-politika enerġetika fl-Unjoni Ewropea fiħdan il-frontieri kif ukoll l mill-frontieri tal-Unjoni Ewropea ma kellix kwalità Ewropea. Aħna neħtieġu nitkellmu bl-ħen wieħed, irridu nkunu kredibbli u rridu niggarantixxu wkoll li jkun hemm enerġija għall-Ewropa. Hija id-djuffija ta' l-enerġija li qiegħda żomna lura milli nħolqu Ewropa b'saħħitha. Illum din is-sena f'dan l-anniversarju irridu nsolvu din il-problema ta' enerġija. Grazzi tal-attenzjoni. I can see few people who would like to take the floor. First of all, I... Iva jider li għan tal bitra intervent l-għanet sur Kalinċ. Paldies priekšsēdētāji. Grazzi, sur President. Aħna il-kollim dorija. Il-kollim dorija namlu għazliet meta nazlu prodott pal televizjoni, meta nas meta nagħmlu l-bosta għażliet tagħna fil-ħajja ta' kuljum bħala konsumaturi għandna l-għażla bejn l-ola prezz għallo l-iktar prezz baxx għall-ola kwalità. Iżda fis-settur enerġetiku fl-Ewropa m'għandna kważi ebda għażla. Fix-xiri tad-dawl u l-gass il-għala il għaliex M'hemmx biżejjed infrastruttura marbuta illi taqqat iswieq fl-imkien għal-konsumaturi u r-rapport tal-Parlament jisħaq bitċar illi l-konsumaturi fl-Ewropa jistħaq il ikollhom l-għażla mhux biss meta qegħdin jazdu dawn il-prodotti iż-żgħar iżda anke fix-xiri tal-enerġija. Aħna neħtieġu jkollna din il-possibilità bl-iktar prezz baxx possibbli. Il-kellim limes issa Is-sur Alves, grazzi l-modernizzazzjoni għal żvilupp sostenibbli i bħalma jemmetlu fl-istrateġija 2020 anki għas sigurtà enerġetika tagħna. Huwa essenzjali li nivolvu reġuni kollha f'dan l-isport għal stant l-inċentivi li hemm fil-regolament iridu jittejbu għandu jkun hemm proġetti briski inqas nipreferu dawk il-proġetti ta' innovazzjoni bħal ċentri fil-gżejjer għadżorz għandu jkun hemm fażi ta' teġdid tal-proġett permezz ta' prioritajiet imbagħad nażlu għal parti operattiva dan u l-aħjar mod ta' kif inħarsu l-interess Ewropew eja ma ninsewx l-importanza illi kun approċċ holistiku li jkopri l-aspetti ekonomiċi, ambjentali u soċjali kollha tal-enerġija. Ejja ma ninsewx ukoll illi rridu naħdmu fil-medda twila sabiex nagħtu l-ċittadini Ewropej kollha enerġija nadifa u sigura bi prezz baxx. Grazzi il-kellim Limes. Sur Mikol Asik. Grazzi kollegi fil-svilup tal-politika għal-enerġija Ewropea għanna nużawa sabiex intejbu ir-rabtiet bej swi u nadattaw l-infrastruttura enerġetika fl-Unjoni Ewropea sabiex nilħu il-miri ta' 2020 sigurtà tal-fornitura u s sertirta bejn istati membri fil-settur enerġetiku jista' jasal anke permezz tal-politika ta' koeżjoni. L-ewwel nett. Il-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea tipprovdi wkoll possibiltajiet għal kooperazzjoni transkonfinali anke għal rabtiet ta' sorsi differenti enerġetiċi kif ukoll network swisa il-koordinament tal-proġett infrastrutturali fuq livell lokali, reġjonali Ewropew huwa rekwiżit essenzjali biex ikun hemm dawn ir-rabtiet u użu effiċjenti tal-fondi minn riżorsi reġjonali jew Ewropej. Grazzi ħafna. Issa l-Sinjor Figueiredo. Dobrigada, Sinjor President. Grazzi, Sur President. Huwa importanti li nisħu kemm u essenzjali li jkun hemm żvilupp tal-settur enerġetiku u anke l-istrutturi enerġetiċi tagħna għal 2020 u għal iktar tard iżda. L-enerġija għandha bżonn strateġija għal medda twila il għaliex f'dan il-kuntest ċerta stati iktar dajfa għandhom diffikultajiet u ma jistawx jaġixxu. Libertazzjoni sħiħa tista' twassal l-effett li jkun hemm iktar faqar, iktar faqar enerġetiku, iktar faqar finanzjarju għal dastant. Għandu jkun hemm tliet miżuri illi nqis bħala essenzjali żamma ta' politika pubblika fil-qasam tal-enerġija sabiex l-enerġija tkun aċċessibbli għal kulħadd u jkun hemm ukoll settur pubbliku b'saħħtu li jgħin dawk ir-reġjuni, dawk il-postijiet f'diffikultà għal żvilupp ta' din l-attività fejn iżguraw ukoll li l-persuni kollha jkollhom aċċess ta' enerġija billi nwaqfu il-faqar enerġetiku u niżguraw illi miljuni ta' familji jirċievu l-enerġija u jkun jistgħu saħnu djarhom. Grazzi l-kellem li jmiss l-onorevoli Kelly. Grazzi il-rapporter, ningrazzjaħ ta' dan il-rapport eccellenti. Dak li ħankun għadin namlu issa u l-2020, frazi ta' sew importanti. L-interess Ewropew ek għal, u rridu nibdew naħsbu dwar l-interess Ewropew, mhux dak tal-Istati membri, mhux dak globali, sa dak Ewropew. Iktar ma nsiru autosuffiċenti jek taħan kun nistaw nejnu l-bqija ta' dinja u għanna għanna bżon din il-grid Ewropea mill-aktar fis possibli għanna bżon enerġija rinnovabli r-rieħ, il-bahar, bio u anki dik ta' xemx irridu nizvilupawhom kollha jekk ikonna anki l-karburant fossili fil- fl-Unjoni Ewropea jenżawm ukoll għax għadin jaslu iktar, ekk konna iktar saħħa, iktar sens ta' Ewropa u bekk nkunu nistaw nerbu il-problemi tagħna. Slednim reċnikem f'tom to kole bude pan poslanec Paszka. Grazzi, l kellim kelliem is-Sur Paszka. Grazzi, President. Kummissarju, kollegi, il-Parlament Ewropew adotta il-kunċett tal-infrastruttura tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea u ħafna mill-rotot approvati tal-enerġija jiġu implementati fil-perjodu anka wara l-2020 jekk naraw li l-in mill-2020 l-infrastruttura tal-enerġija jista' jkun li tieħu forum differenti li ma nafux bihom illum u nafu li se jkun hemm talbiet ġodda, domandi ġodda relatati mal grids il-grids tal-lum jomx eh, kapaċi li jiddistribwixxu forum ġodda ta' enerġija, irridu nieħdu approċċ ġdid eh, fir rigward tal-enerġija għal daqstant il-prioritajiet tal-enerġija għal-2020 irrid jkunu differenti dan jista' jippermettilna li jkollna Eh, opinjoni differenti u nfors nifasslu din l-opinjoni fuq l-iżviluppi ekonomiċi futuri tal-Ewropa. Dan il-kunċett kif qed naraw ħillu jista' jkun ta' interess għalina l-kol. Grazzi ħafna u ngħaddu l-kelma lill-Kummissarju Malstorm. Biex nisimgħu x'inhu l-prijoritajiet tal-Kummissjoni. Iva, grazzi ħafna. Membri onorevoli, sur rapporter il-Kummissjoni tilqa l-inizjattiva tiegħek, ir-rapport tiegħek fuq l-prijoritajiet tal-enerġija tal-infrastruttura l-2020 u l-len dan huwa suġġett li huma huwa importanti ħafna fuq l-aġenda ta' nixtieq nirringrazzja lir rapporter u l xidow rapporter għal l-impenn tagħhom il-kostruzzjoni eh, il-kooperazzjoni kostruttiva network tal-enerġija u għal tas-sistema tagħna u mingħajr networks tajbin tal-enerġija ma nistawx u l-anijiet tagħna tal-klima u l-anijiet tal-enerġija fl-Ewropa. fl snin li ġejn sistema tal-enerġija ser ikolla tinbidel eh, proċess ta' trasformazzjoni kbir se jkun hemm sfidi kbar u koll opportunitajiet fil-mod ta' kif aħna niġġeneraw, nittrasportaw, niddistribwixxu u konsmaw l-enerġija u wkoll eh, kwalunkwe xenarju possibbli futur eh, ser ikollu rwol importanti ħafna biex nilqu l-għanijiet ta' tnaqqis eh, tal-emissjonijiet. Kif eh, konferma l-Kunsil fifrar, ser jikunem hemm bżonn ukoll solidarjetà bejn l-Istati membri biex irridu jkunu operazzjonali u jkun hemm rotot ta' provista ġodda li ser jiġu żviluppati. Il-politika tal-Unjoni Ewropea l-infrastruttura uh, hija meħtieġa biex nibdlu l-mod ta' kif in-networks huma pjanati u żviluppati fl-Unjoni Ewropea għal daqsant li rapport tal-inizjattiva huwa ferm importanti. F'Novembru tas-sena l-oħra il-Kummissjoni dotat Kummissjoni li semmiet il-viżjoni tagħna għal politika ġdida, l-istrateġija għal prioritajiet li ser nieħdu. Hawnhekk ser insemmi x'għandna bżonn. Għandna bżonn ta' grids li jaqdu Um, l-enerġija tar rieħ fin-naħa ta' fuq għal bżonnijiet li hemm fin-naħa t'isfel u fil-ċentru tal-Ewropa. Għanna bżonn rotod ġodda bil-kostruzzjoni tal-kultur tan-nofsinhar dun iżviluppaw konnessjonijiet uh, fil-beach tal-Ewropa u koll inżidu iktar flessibilità tal-influssi tal-gas fir-reġun jridu nintegraw bisħieħ il- il-swieq tal-Baltiku fil-Baltiku tal-gas, per eżempju, biex ma jkunx hemm iżolazzjoni ta' gżejjer ta' enerġija u koll nżidu u koll il-netwerk ta' enerġija fil-xlok u koll fil nofsinhar tal ewropa Irridu namlu eh, pjanijiet, konsultazzjoni, natu permessi, finanzjament, konsultazzjoni u għaldaqstant hemm bżonn ta' eh, proposta leġislattiva fuq l-infrastruttura tal-enerġija li ferm meħtieġa. Eh, implementazzjoni tal-politika tal-infrastruttura eh, tassigura li kunem finanzjament u estimat li madwar 200 biljun euro ma meħtieġa fis snin li ġejjin biex dan l-investimenti seħ. Palma ta' fus il ġemal l il-Komissjoni adottat il-proposta tagħna għal għafas multijalmani li jmiss u qed tara li se tedika 10.1 biljun euro għall infrastruttura tal-enerġija bejn 2014 l-2020 bħala parti minn eh, fond eh, għall-infrastruttura dan jeħtieġ eh, fondi speċjali biex inkunu nistgħu nilħu l tal-tnaqis tal-emissjonijiet u uh, għal klima ħjar għal Il-Kummissjoni tilqa' wkoll l-appoġġ tal-Parlament Ewropew għal dan it-tip ta' fond kif qed naraw fir-riżoluzzjoni tagħkom tal-MFF. Il-Kummissjoni tapprezza rekomendazzjonijiet eh, anke dawk li hemm fir-rapport diskuss illum mod partikolari fir-rigward tal-prioritizzazzjoni tal-proġetti tal infrastruttura tal-enerġija, l-eċerazzjoni ta' proċeduri tal-permessi u involviment aħjar tal-stakeholders kif ukoll ir-regolamentazzjoni tal-infrastruttura konfinali u finanzjament aħna ser nieħdu dawn kollha in konsiderazzjoni fil-proċess meta nkun tal-iżvilupp tal-proposta leġislattiva li jmiss għal eh, regolamentazzjoni fuq il- eh, fuq l-enerġija u l-infrastruttura. Aħna lesti nikkooperaw mal-Parlament fuq din il-proposta u l-appoġġ tagħkom ukoll biex niżviluppaw il-grids meħtieġa fl-Ewropa l-2020 u l ingrazzi. Grazzi Kummissarju u nixtieq li ringrazzja wkoll ir-rapporter is-Sur Soza Wagner. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna huwa rapport tas-sur Derozza is-servizzi soċjali ta' interess ġenerali.